Cari colleghi. Colleghi. Għandi pjaċir l-inqa fil-plenarja tal-lum il-President ta' Repubblika Federali Ġermaniża. President, nishtiq nirringrazzjak tal-żjara li qed inna u unur għalina illi inti għazilt il-Parlament Ewropew għattini missjoni warra mill ġermania wara dik li għamilt f'Pariġi il-ġimgħa li għaddiet. U tlet eh, ġimat eh, mill-19 ta' Marzu minn mindu sirt President Il-prezenza tijak illum turi li jinti impenjat lejn l-Europa, inti tlabt li konna iktar koraċ għal Europa ħjar fejn il-libertà hija garantita u fejn kollha aħna naħdmu għal futur ta' paċi, prosperità u ġustizzja. Jiena żgur illi l-koraċ illi inti qed titlob issibu fost il-membri tal-Parlament u bil-prezenza tiegħek, President, inti tfakkarna anki fl-impenn tal-pajis tiegħek lejn l europa impenn li huwa dejjem iktar importanti, iktar illum, speċjalment meta nqisu il-deċiżjoni ta' wieħed mill-pajjiżi membri l-iktar importanti biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm momenti se ngħaddu minn moment diffiċli u kien hemm momenti oħrajn diffiċli fil-modi u l-Unjoni Ewropea dejjem sabet it-triq tajba u biex tagħti anki risposti ġusti xieraqa. President, jiena mhux se nitolbok illum risposti ġusti ma nitolbok taħdem flimkien magħna għal futur tagħna komuni. Natik il-mikrofonu u nerġa' nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek fi Strasburg. Herr Präsident, lieber Antonio, verehrte Sur President Antonio, Signori, Kommissjoni, Jean-Claude, Signori. Huwa ta' pjaċir u unura li għal nkun ma'kom hawnhekk f'dan il-post ta' dibattitu miftuħ u libertà. Iżda ħbib, il-kuntentezza tiegħi mhijiex waħda mingħajr xkiel. Huwa unur illi nitkellem u l-awla, iżda sfortunatament qed nifaċjaw żmien fejn stat membru għadu kif għal eh, li ħajtlaq u intom sa tadottaw l f'din il-kamra u din hija tadiqa mhux biss bħala politiku iżda wkoll u fuq kollox bħala ċittadin Ewropew. Zommu f'moħħkom li jiena bej wieħed ieħor għandi żmien daqs l-Unjoni Ewropea. Twilit fl-1956. Madwar fil-żmien ta' meta imbniet l-Ewropa. Fi żminijiet meta l-irħula tagħna għad kellhom is-sinjali tal-tini gwerra dinija. U Flimkien 60 sena ilu kienem il-pedamenti il nbnew għall-Ewropa li għanna l-lum. Meta jina bdejt l-iskola tiegħi iż-żazax mod simboliku diġa kienu prezenti fil-frontier u qalu li aħna rridu aktar Ewropa dak li għanna mhuwiex biżejjed. Fl-1968 il- dwana il-frontieri bdew eh, jinfetħu u il-frontieri doganali twaqfu wkoll u fl-Ewropa tisfel Greċja, Portugal u Spanja mhux biss twarbu il tmexxijiet tad dittatura Iżda imxejna l-qoddim f'Ewropa aktar demokratika. Fl-1989 jina kont qed naplika l-aħħar ħidma tiegħi għal dottorat tiegħi meta waqa il-ħajta Berlin, meta kien hemm il-persuni koraġużi fl-Ewropa tal-Vant illi irnexxilhom jiksbu l-libertà u d-demokrazija u għamluha possibbli mhux biss f'pajjiżi iżda irnexxilhom jaqdu l-Ewropa Senjuri, dan kollu u għal xej eh, kif l-Europa tgħid li aħna uniti flimkien dan kollu huwa il-passat li tħalla lilna mill-ġenituri tagħna u l-ġenituri tagħhom huwa passat li qed nibnu għat-tfal u m'għandniex nitilfu dan il-passat, m'għandniex nitilfuh għanna nipreservaw u mmexxu il-qoddim flimkien maqudin għal ġit komuni Ewropew. Wenn ich zurückschaue auf die gut Meta inħares lura matul is-60 sena ta' Ħajti l-istess żmien li għandha l-Unjoni Ewropea jiena nħares lejn it-tkabbir unit u żvilupp ta' Unjoni ġdida il-passaġġ ta' ekonomija maluqa wara l-gwerra sa' Ewropa miftuħa u mibnija fuq il-ġit u l-paċi. U sa' ċertu puntu mniex qed neskludi li l-nifsi minn dan li dak li nkiseb kien garanzija l futur iżda jiena għaddejt mill turbulenzi Ewropej, predizzjonijiet u eh, dbassir u eh, jina ħsibt li mem lebda mod kif imorru lura mill-unifikazzjoni tal-Ewropa u din sfortunatament mhuwiex minnu. L-Ewropa mhijiex xi ħaġa ċerta, mhijiex garanzija. U din hija xi ħaġa li konna nafuha qabel il-Brexit ukoll. Jina niftakar, sinjuri, l-2005 meta kont inħtart bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' pajjiżi u l-Kostituzzjoni kienet għadha kif mietet, jina niftakar kif ħafna minna kienu dizappuntati, iżda niftakar ukoll bl-istess mod kif ħafna minna għawġew. Ħafna li qegħdin preżenti f'din il-kamra neħew it-trap tfarfru u għamlet dak li dejjem għamlet l-Ewropa b'mod tajjeb ħafna. Omna u bqajna mixin il-qoddim. Badna t telefon Tkellimna u smajna l-xulxin bqajna għaw lejl wara lejl ninnegozjaw biċċa biċċa eh, trattat tal-Lisbona. Il-punt għaj, sinjuri, huwa li l-Ewropa għatma ma kienet faċli biex timbena. L-Ewropa hija proġett kumpless u wieħed li jirrikjedi bosta impenn, iżda huwa taġi tal-kulħadd. Irridu nikkooperaw, inkabru l-prosperità u seba' inkomplu nġeddu 70 sena ta' paċi. Din hija xi ħaġa li qatna qed inwedu liċ ċittadini tagħna. Iżda l-istorja u rrit li dan hekk ġara iżda meta naħsbu u eh, nażlu n-nazzjonaliżmu dan se jxekkel il-futur. U rridu nkejlu b'dan il-fatt. U għalhekk jiena ġejt ma'kom hawnhekk fl-ewwel diskors tiegħi barra l-Ġermanja bħala President tal-Repubblika Federali Ġermaniża u ma nistax nagħti dan id-diskors post ieħor għajr il-Parlament Ewropew. Huwa fi żminijiet bħal dawn meta eh, setat ċentrifugali eh, u eh, l-profitti kbar qed jinkisbu għal dan iż-żmien nixtieq ngħid liċ ċittadini tagħna illi jiena rrid l-Ewropa u bħala President tal-Federazzjoni rrid ngħid illi iva l-baġġoranza tal-Ġermaniżi rridu l-Ewropa u ma rridux imorru lura għal passat inċert. Rridu nimxu pass pass il-qoddim futur komuni għalina fl-imkien. Meta qed ngħidu iva l-Ewropa, ma nix inxeklu situazzjoni, ma nix morru lura mill-kontradizzjonijiet dawk li jgħidu iva favur l-Europa u qed jgħidu fl-istessin għal kumplessità Ewropea wkoll għal eh, l-affarijiet li mhumiex forsi perfetti u kemm huma komplessi eh, deċiżjonijiet u proċeduri ħadd ma jaf kemm huwa diffiċli dan milli intom għaw din il-kamra. Meta ngħidu iva, qed ngħidu iva l-kulturi differenti, lingwi differenti u tradizzjonijiet differenti. Id-diversità Ewropea hija avventura. Iżda hija wkoll avventura impenjattiva u nemmen illi il-mexxejja politiċi jafu dan sew. Iżda dan huwa preċiżament dak li għandha bżonn l-Ewropa sabiex mhux nidħlu eh, fġabra ta' opinjonijiet biss u, u naraw l-iskiel sabiex ma nkomplux eh, naraw l-iskiel iżda nesploraw rotod ġodda biex nevitaw dawn eh, l-iskiel li nsibu u nimxu l-qoddim flimkien. L-Europa ġiet infasla fuq eh, l-assunzjoni li l-oħrajn forsi qalu li s-suċċessi tal-Europa dejjem kienu kompromess huwa vera Kien hemm bżonn ta' sforzi kbar biex nimxu l-qoddim. Iżda forsi naraw interessi oħra u koll u dan huwa propju il-ħidma ta' dan il-parlament, 28 pajjiż min joħroġ għall-elezzjoni parlamentari mingħajr ma jkun jista' jikkonvinċi u biex jiġi konvint ukoll mingħajr il-passjoni għal kumplessità u d-demokrazija li hija preżenti f'din l-awla. Eh, u intom iġibu din il- eh, eh, dan l-impenn u jiena ta' dan nifirħilkom u nammirakom. Unterstützung deshalb, weil ich weiß, u qed nappoġġjakom ukoll il għaliex naf li hemm oħrajn hemm ħafna setat oħra li huma lesti b'risposti sempliċi, semplistiċi u għanna ukoll l edewwa tagħna. Fassinazzjoni ġdida, awtoritarja autoritarja, hija emerġenti, mhux biss lejn il-vant Ewropew, iżda bil-mod il-mod qed tikkonċentra fiċ-ċentru Ewropew li qed toħroġ bil-mod il-mod u l-ħruġ ta' kapital politiku mill-ansjetà li tinsab f'pajjiżna. Ma rridx nallarmakom għaliex dal-parlament jista' jara l-argumenti u jarhom sew iżda dawk illi ma jħarux ħarsux l-istituzzjonijiet demokratiċi u meta jaraw ir-rieda bħala xi ħaġa u lajnuna bħala xi ħaġa negattiva eh, u ma jarawx il-fatti qed jilabu mal-pedamenti tad-demokrazija u għalhekk rridu nżommu għajnejna miftuħin. Id-dinja li nejxu fija saret aktar u aktar insigura u bosta nis qed jinkwetaw fuq il-futur tagħhom huma anzjużi biex jitilfu l-kontroll u qed jaraw l-allarm ta' dawk li qed jgħidu ejja nalqu l-frontieri ejja nibqgħu f'pajjiżna u nkomplu nkatru l-ġid ġo pajjiżna stess iżda dan mhuwiex dan huwa irresponsabbli li mmexxu eh, nies u ngħidu n-nies li perikli bħal tibdil fil-klima u terrorizmu li ma jafux frontieri jistaw jitwaqfu bil-ħitan u l-frontieri. Fid-dinja li qed isir aktar u aktar komplessa risposti ma jistax ikun li qed isiru aktar sempliċi. Huwa ħażin li ngħidu fl-opinjoni tiegħi illi f'din id-dinja pajjiż wieħed Ewropew waħdu mingħajr l-Unjoni Ewropea jista' jisemma l-vuċi tiegħu u jirbaħ l-ġid ekonomiku tiegħu. Huwa l-oppost ta' dan. Al kontrarju ta' dan fil-fatt, jekk aħna bħal Ewropa ma naħdmux fuq livell internazzjonali individwalment insiru id-daħqa ta' entitajiet oħra li hemm fis-seta. U naħseb li dak li Michael Hasseltine, uh, eh, Ingliż tal-Partit uh, Ingliż qal u ħaseb uh, meta qal li il-Brexit Eh, kien l-akbar telfa eh, tal-Ingliżi li seta eh, jaħseb fiha. Take back control, so hören wir jetzt über li tieħu lura il- kontroll tijak. Dan huwa tana, dak huwa l-messaġġ li slogan ġenerali li bdejna nissimaw li sfortunatament in-nazzjonalisti mhux se jkunu jistgħu jiksbu dan jekk jirnexxilhom din hija xi ħaġa jekk ma nissimplifikawiex ma nkunux nistaw niksbuha. Irridu naħdmu fl-imkien jekk insaħħu s-suq internu nipproteġu, nappoġġjaw lil dawk li f'daw l-aħħar snin kellhom eh, eh, il eh, pista l globalizzazzjoni jekk il-kreattività tagħna tkun tista' tissaħħa sabiex l-Ewropa tista' tinbidel u ma naċċettawx il-bidla b'mod passiv u dak iż-żmien biss li nkunu nistgħu nelbu il-messaġġ eh, populistiku u għal kontrarju ta' dan għall ewwel darba nerġgħu niksbu is-saħħa permezz ta' dawn il-bidliet. Il-kriżi, sinjuri, ittina l-opportunità biex fl-axħar naraw l-Ewropa kifini verament, minnajr illużjonijiet, minnajr ottimizmu li mhuwiex f'postu, bis-saħħiet u id-djufijiet kollha tiegħu. U l-kriżi twassalna biex nistaqsu xtip ta' Unjoni Ewropea rridu, xtip ta' għaqda rridu. Il-white paper tal-Kummissjoni nizlet lażliet tagħna Iżda din miex soluzzjoni, iżda hemm ħaġa waħda li hija ċara ħafna. Deadlock li hemm fl-Unjoni Ewropea huwa l-ar soluzzjoni possibbli. Jekk ridu nimxu l-qoddim nagħmlu l-progress fl-imkien fl-aħħar mill-aħħar, mhux kulħadd jista' jassigura l-interessi tiegħu mija fil-mija. Il-problemi huma komplessi wis u l-aspettazzjonijiet huma diffiċli wis. U differenti wis Iva rridu Ewropa aktar b'saħħitha rridu noħolqu aktar għaqda rridu nejnu lil dawk li ma jistgħux jimxu l-qoddim eh, minħabba l-progress tagħhom iva, rridu nuru solidarjetà ma dawk li jinsabu f'tip ta' kriżi u jridu joħorġu bir-riformi ġodda. Iżda dan isir jista' jsir biss permezz ta' appoġġ u jista' jkun ta' appoġġ għall isforzi nazzjonali biss u mhux Eh, u minħabba anzi il-kapacità komuni tagħna eh, hija limitata u ma nistgħux naraw eh, nimminaw l-ammont ta' responsabilità li għandna. Rridu nipproteġu l-Unjoni Ewropea b'mod intern iżda rridu naraw li l-Unjoni Ewropea hija li hi u mingħajr il-ġirien tagħna kemm il punent kemm il vant mhux se jkollna il-paċi għal snin u deċenni li ġejjin. U naf, sinjuri, li lebda minn daw il-problemi mi sempliċi u tħassib li għandhom in-nies għandhom jiġu konsidrati sew, iżda dawk li bnew l-Ewropa huma huma illi rridu illi faċċjaw bosta problemi kbar fil-passat huma bidlu il-gwerra eh, mal-mejda tan-negozjati u, u rew raġuni tagħhom f'dinja mimlija inċertezza illi ma tfissirx illi għanna nitilfu l-intelligenza tagħna mill-predeċessuri tagħna. Għanna bżonn il kuraċ li huwa nieqes u eh, u rridu insolvu l-problemi, nkunu lesti biex insolvu l-problemi b'mod Ewropew għal darbohra. L-argumenti huma parti mill-ħolqien ta' interessi komuni din hija xi ħaġa normali u fl-Ewropa ma nħossx li dan se jwassal għal waqa Ewropea wara daw l-aħħar 25 sena tħalt ħafna argumenti. U ħafna, ma ħafna nies eh, li jirrikonoxxuni bħala eh, opponent tagħhom. Iżda meta nagħmlu nidħlu f'argumenti nagħmluhom fuq pedamenti u regoli sodi. Ħafna kwistjonijiet huma komplessi iżda dan mandux iwassal għal uh, biex nitilfu l-iskop tagħna, ġifieri drittijiet tal-bniedem e, u affarijiet li huma fiċ-ċentru fit-trattat, fit-tielet paragrafu ta' trattat tagħna u dan huwa l ofol tal-Ewropa, dan huwa dak illi huwa differenti mill-bqija tad-dinja u dak huwa l ofol ta' dak illi jgħiru għalihom il-pajjiżi l-oħra. Aħna għandna l-akbar drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha u jekk dawk il-pedamenti jixxeklu ikun negattiv ħafna. Jekk aħna man l-Ewropa m'għandix tibqa' siekta fid-dawl ta' eh, abbużi bħal ma qed naraw eh, f'Budapest bħalissa. Aber kontrovers diskutiert. F'pajjiżi min qed jgħid li l-Ġermanja għandha tieħu aktar responsabilità fuq pajjiżi. U il-President tal- l-akbar alleat tagħna għal li l-Ewropa hija il-mira għal ċentru Ewropew ġifir dak tal-Ġermanja. Ovvjament il-Ġermanja bħala l-akbar u l-aktar pajis popolat għandu responsabilità tiegħu fl-Ewropa iżda nafu l-limiti għal dak li nistgħu nagħmlu. U aħna maħniex ħan ninsew illi hemm oħrajn fl-Ewropa li forsi għandhom raġun meta qed nargumentaw fuq soluzzjonijiet. Aħna nafu dak li għandna natu lill-Ewropa u nista' ngħidilkom illi Ewropa Unita huwa l-uniku soluzzjoni għal futur tal-Ewropa għalina u għal ġirien tagħna. Waħna nħossu illi dan mhuwiex biss fl-interess tagħna iżda sar parti mill-identità tagħna u għalhekk ridu noqdu attenti l ġermaniżi irridu naqdu l-Unjoni Ewropea rridu nkunu parti mill ħolqien ta' Ewropa aktar maquda bid-drittijiet kollha taċ ċittadini tagħhom. Iżda fl-aħħar mill-aħħar hemm xi ħaġa li hija differenti u aktar importanti mhux biss għall-Ġermaniżi kollha, iżda għall-maġġoranza tagħhom l-Ewropa hija xi ħaġa li tinsab f'album. U għalhekk qed l-istorja personali tiegħi tal-Ewropa ma'kom, samta ma'kom, u għalek ħafna eh, mill-istudenti kienu qed jisimaw dan u iż-żazax bħalissa jinsabu għajjenin eh, meta eh, jisimaw l-affarijiet li qed jintqalu mill-populisti u jaraw il-futur tagħhom jintilef minħabba fihom u għalhekk ħarġu fit-toroq jipprotestaw. U din narawa iktar l-qoddim fil-pjazzezz u l-irħula tal-Ewropa kollha. Jekk fil-ġenerazzjoni tan għadna ma nitkellmux b'dak it-ton, l-Ewropa saret it-tieni dar ta' ħafna miż-żgħażagħ illi nafu l-lum. Wieħed ma jistax iħobb anzi għandu iħobb il-pajis tiegħu fl-istess ħin ikun Ewropew tajjeb. Dan jimxi id fit. U biex nikkonkludi is-sena li għaddiet, mod privat vjaġġajt lejn Breslau. Xtaqt nara il-belt fejt wilde Tommi. Post li niftakar minn żminijiet li modi li kienu ħafna aktar korroħ. U smajt l-istorja ta' seba nisa ommi tzijiet u xieħbib illi sifru bil-fors lejn il-vant. Dawn l-esperienzi ovvjament xeklu il-ħajja tagħha u awtomatikament impressjonaw li li bħala zazuħ ta' dak iż-żmien. Iżda is-sena li għaddiet morna tħalna f'belt f'belt li kienet mimlija ħajta ħajja eh, bħala belt kapitali Ewropea. Post fejn nies bħal eh, minn Vilnius u Verona u postijiet oħra madwar id-dinja kienu qed jiċċelebraw flimkien. Sinjur ma kien hemm lebda atmosfera negattiva, iżda l-Ewropa hemmhekk kienet ħajja. Sinjuri, huwa fidejna biex nassiguraw li l-ħolma Ewropea ma tisfaċċax, ma tisfaċċax fi xej għal ġenerazzjoni li jmiss. Għal pajjiżi iva aħna rridu Ewropa, rridu nibnu Ewropa aħjar u rridu nkunu Ġermanja Ewropea. ringraziare ancora una volta. Nishtiq għal darboħra ne ringrazio president Presidente della Repubblica Germanisa, li accetta le stedina tal Parlamento, bis jitkellem e bla dubju se jkun ta' a dibattito dibattitu intern fl-awla fil gemat li ġejjien l-Europa li rridu nbidlu unana il-messaġġ pożittiv ta' fiduċa illi għamel il-President Stanmajer għanna in zommu konsiderazzjoni għolja. Grazzi tal-li accettajt l-istedina tana.